Frazzoni, point of order. Sur President, għandi kumen zaħir. Et nara li aħna biddilna regolament għax konna għattaw ħafna ħin f'dibattiti għal xejn u aħna ġdejna li fuq ir rapport għaw kien mux suppost kien hemm dibattitu u ħlejna